jipromuovi il-mibeda. Imma l-intenzjonijiet tajbin jistawu waslu għalla rizultati. Jekk għana rridu niġildu kontra dizinformazzjoni, ma rridux illi noħolqu tip ta' Ministerju tal-Verità kif għal George Orwell fil-ktib tiegħu 1984. Fl-2019 it-tentazzjoni hija kbira għal dawn illi jappoġġaw il-globalizzazzjoni u li għandhom il-mezzi finanzjarji biex iwaqfu b'kull mezz għad dispozizjoni tagħhom bit-tajjeb u bil ħazin lil populisti. Iċ-ċensura tal-mezzi tal-komunikazzjoni ilha tintuża minn żmien żemżem. Imma għal dawk illi jappoġġaw il-globalizzazzjoni l-oħrajn kollha jridu jikunu blokkati. Anki hawnhekk fil-Parlament użaw kordon sanitter biex jiżguraw li dak li maħsbu bħalhom ma jkollhomx ebda sen fir-responsabilità ma minkejja dan ah, aħna se nkomplu naħdmu u niġġieldu għal dak li huma tamiet tal-ċittadini tagħna li għalmenu aħna nirrispettawhom. Grazzi ħafna. Naħseb illi mhux kulħadd fem illi mhux se nieħdu iktar mistoqsijiet tal-blue card fl-istess gruppi politiċi. Għallek memx għalfejn nistaqsi l kellim jekk jaċċettax blue card. Issa nagħti l-kellim lill onorevoli fil-alba. Grazzi, President. Palma tafu fil-partit li jena nirrapprezenti, uh, nirrapprezenta huwa kontra intħil minn barra fl-affarijiet interni f'pajjiżna. Aħna irridu illi unemnu fil-sovranità tal-istati membri u jiena kontent illi f'dan il-parlament gruppi politiċi oħrajn ukoll qegħdin jiddefendu s-sovranità eh, u jgħidu li din eh, ma tistax tiġi nieqsa bħalma bħalma laqas jenna ma joġobna il-fat illi il-Russja tindaħal u eh, illi deputati tal-Assemblea Franċiża eh, jiddeċidu huma u jew li appoġġaw jew jikkritikaw ċerti pajjiżi jew partit eh, pajjiżi. Aħna ma nħobbux illi ikun hemm intħil minn barra, imma ma rridux illi din tkun skuża biex tinħoloq jinħoloq kumitat kif qal Or Orwell illi jgħid li l-istituzzjonijiet sovranazzjonali dawk illi għandhom jenat, għandu jenat jew m'għandux jenat fl-istati membri. Der Kollege, Sie haben eine Wortmeldung zur Geschäftsordnung. Naħseb li hemm point of order. Oui, Monsieur le Président. Iva, President aħna qegħdin hawnhekk qed ikonna diskussjoni fuq il-false news. Intom għatu illi il-grupp tal-Brexit jagħmel parti minn ID dan mhux minnu rridu nirrispettaw lilna nfusna għaliex dawn il-membri il mhumiex parti mill-grupp tagħna u grazzi il-grazzi ħafna tal-li aċċettaj dal-point of order tiegħi. President. Mela, huwa l president li jiddeċiedi jekk isirux il-blue cards u minant li ma gruppi isiru hemm regoli u għalhekk jiena maċċettajtix. Għal-kellim li jmiss. Dank u wel, voorzitter. Ehm, vrije en eerlijke verkiezingen. Grazzi, president. Eh, l-elezzjonijiet ġusti u l-elezzjoni ġusti huma l-fundamentali fis soċjetà tagħna u għalhekk kull ħaġa li tista' xekkel dan il-proċess trid titwaqqaf irridu nkunu preparati għal futur fejn l-interazzjoni soċjali tagħna ħad tkun iktar fuq l-internet milli llum hemm numru ta' teknoloġiji ġodda illi qed tagħmel tagħmel aktar diffiċli biex taraf li ma huma l-aħbarijiet veri u dawk eh, mhux reali. Fil-verità hemm iktar aħbarijiet mhux reali fuq l-internet milli dawk veri. Mm, fuq media soċjali differenti naraw li dawn għandhom rwol eh, kruċjali u għalhekk eh, importanti illi jkun hemm impenn min-naħa tagħhom ukoll. Din iġġalni naħseb fuq kif jiena kont nagħmel ix-xogħol tad-dar meta kont għadni l-iskola il-homework fejn jina ma rridx naqlaħax ma nagħmilx il-homework, però ma kontx naħdem iktar minn kemm suppost. Irridu inkunu ħafna iktar ċari bil-mod ta' kif aħna nindirizzaw dawn it-tip ta' pjattaformi jridu jkollna regolamenti ċari, il fl-istati membri qiegħda tiġi mħejjija f'numru minn l-istati membri u rridu niżguraw li jkun hemm l-armonizzazzjoni bejn leġiżlazzjonijiet sabiex ma jkollniex 28 setta regolamenti differenti. Mikrofonu għal-kelli. Fraktion. Es ist die Sache des Präsidenten zu entscheiden, ob eine Blue Card ange... Huwa il-President illi jiddeċidi jekk tiġix aċċettata blue card u għaparti minnek eh, il-mistoqsija u wkoll issir l persuna illi għalija hija indirizzata il-blue card. Issa dik kienet id-deċiżjoni. Issa, sur Silva Pereira, grazzi ħafna President. Il-manipolazzjoni tal-opinjoni pubblika permezz tal-tixri ta' informazzjoni eh, falsa fuq il-social networks dejjem issir iktar sofistikata u din hija waħda mill-iktar theddidiet serji għad-demokrazija tagħna. Din hija lodda li qiegħda tintuża minn setat malizzjużi li ħafna drabi jkunu barra mill-Ewropa il-pjan tal-Kummissjoni ta kontra d disinformazzjoni qed jieħu x-xejra tiegħu u l-istess ukoll għal netwerks tal-pjattaformi soċjali li qegħdin jindirizzaw responsabiltajiet tagħhom il-ġurnalisti wkoll iridu jirrapportaw eh, l-informazzjoni reali u anke jitkellmu kontra l-informazzjoni falsa. Ir-risposta tagħna trid ir-risposta tagħna tilqa bl-istess saħħa għal problema u għall isfida li għandna qudiemna għaliex din hija problema għad-demokrazija u għalhekk aħna wkoll sa nivvotaw favur għal dak li qegħdin nipproponu. Sur Kommissarju, inti għat illi l-aħħar elezzjonijiet kien hemm eh, eh, effetti ah, minn prova ifixkel minn atturi eh, li huma pajjiżi oħrajn li mhumiex Sur King inti għat ukoll li kien bosta xiren ta' luf ta' false accounts li jappoġġaw dawn il-kampanji ta' dizinformazzjoni Sur King u Sinjura Ġurava intom settembru tal-2018 ħriġtu b'inizjattiva flimkien mal istati membri sabiex tagħtu lill-Ewropa l odda biex tiġielet kontra ċiberkriminalità imma da ma kienx xinu X'inhuma l-fażijiet li jmiss, x'inhuma l-inizjattivi li se tieħdu biex issaħħu l-konverġenza tal-istrateġiji nazzjonali kif nististaw issaħħu wkoll ir-rwol u l-mezzi tal-Aġenzija Ewropea għal sigurtà ċibernetika biex u skut fuq l-Ewropa. Il-grupp tagħna jappoġġa l-ħolqien ta' Aġenzija Ewropea l protezzjoni kontra l-attakki fuq id-demokrazija u aħna nappoġġaw inizjattiva ta' dan it-tip. Grazzi. Grazzi ħafna. Hemm point of order. Monsieur le Président, loin de moi. Sir President, jina marriċ noqot laqlaq fuq il-prerogativi tal-president imma inti ħat deċizjoni li mista taċċetta il-blue cards u imma dinu kol ija disinformazzjoni għalix muxek hekk qed u għahna bħalissa qed ikollna propju diskussjoni fuq da suġġett habe zu dieser Frage bereits Stellung genommen und ich Diġà ħadd pożizzjoni fuq din il-kwestjoni. U din l-informazzjoni inatat. Forsi ma nftemiċ tajjeb, però importanti illi nibqgħu għaddejjin għax qed naqgħu lura. Il-kelma li jmiss is-Sinjura Gregorova, grazzi ħafna sur President, eżis kollegi, il-kampanji ta' diżinformazzjoni teddit ibridu u anka dan din informazzjoni ħażina, din it-tip ta' gwerra hija gwerra ġdida kontra l-elezzjonijiet tagħna, xi ħaġa li qed tintuża kontrina minn forzi esterni u b'effiċenza kbira. Hemm bżonn li jkollna sistema ta' deterrenti li taħdem tajjeb biex niddefendu ruħna. Però rridu wkoll eh, noqogħdu attenti għal miżuri li jistgħu jeqirdu il- il-sisin ta' soċjetà demokratika, il-libertà tal-espressjoni hija xi ħaġa ta' valur kbir u ma tistax tkun definita mill-pjattaformi online min jieħsib il-liġi min ifassal il-liġi jrid iħares din il-problema u bl-istess mod il-, -liġi, anka t teknoloġija qiegħda eh, tgħeddet il-proċess ta' elezzjonijiet ġusti għalhekk irridu naġġornaw il-leġiżlazzjoni tagħna biex inħarsu liċ-ċittadini. Però ma nistgħux neqirdu l-prinċipji demokratiċi li aħna nippruvaw niddefendu ejja nsibu soluzzjoni għas-seklu li qegħdin ngħixu fih. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Anderson. Sur President, kollegi, hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq il-pjan ta' azzjoni tal-Kummissjoni kontra d diżinformazzjoni illum. Din xi ċajta? Il-Kummissjoni tħoss illi għandha l kompetenza li tiġġieled din il-problema, però hija l kwartier ġenerali tad diżinformazzjoni fl-aħħar mill-aħħar il-Kummissjoni titkellem fuq iktar minn 60 vantaġġ għaċ-ċittadin tal-Unjoni Ewropea u fuq paġna 16 il-Kummissjoni tgħid li salvat 50 biljun euro. Din mhux informazzjoni vera, qiegħda tiżvija liċ-ċittadin Ewropew u toħloq daqsxejn konfużjoni fuq li fil-verità eh, dawn il-flus ma ma ġewx evitati l-infiq tagħhom. L-aġenda tal-Kummissjoni tgħid illi għal ġenerazzjoni tal-President din kienet il-weda ta' paċi u għandna l-munita waħdiena u dan kollu huwa r-realtà din ukoll kampanja ta' aħbarijiet falsa il-paċi u l-prosperità dik kienet li ġi imwiet li jenna imma minn flok għandna l-Unjoni Ewropea il-xempju tal-burokrazija xi ħaġa li ġiet sfurzata fuq ċittadin mill-elit politiku xewqa kbira tak tal-regolamentazzjoni u li tgħid iċ-ċittadin x'għandu jagħmel Nistgħu narawha fi Franza, fl-Olanda, fil-Ġermanja u anka fir-Renju Unit fejn ġie espress b'mod ċar eh, innuqqas ta' fiduċja fl-Unjoni Ewropea. U jiena għalhekk mhux ħanati appoġġ għal dan kollu ħanibda minn issa. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Anderson, inti tista' taċċetta blue card Mr. Mendel? Le. Il-kellim li jmiss huwa Sur Butikofer. Herr Präsident, zur Geschäftsordnung. Frau Andersen hat. Point of order, Signora Andersen. Il-kellim jitlef il-mikrofonu. Mikro, please. Mikrofon frau anderson hat gerade dieses haus ein büro. is-sinjura eh, anderson għadha kif qalet għadha kif għajret li l-Parlament Ewropew qalet li aħna ġennata burokratika jekk iġobkom ħudu nota u għatu risposta xir għal dan. Grazzi ħafna. Ħadna nota. Issa, il-kelim li jmiss huwa Sur Weimers. Grazzi ħafna, Sur President. L-intħil barrani fil-proċess demokratiku huwa inaċċettabbli meta dak li jkun jipprova jħallas biex jinfluwenza l-partiti Ewropej jew l-mexxejja ex mexxej jaħdmu pereżempju għal Nord għal Nord Stream imma bl-istess ħin l-istess mod anka ħażin illi l-Unjoni Ewropea tipprova tinfluwenza l proċess elettorali fl-elezzjonijiet Ewropej. Pereżempju hawnhekk għandi dan id-dokument li juri illi intef u 350 miljun kroner zvedis eh, biex influenza l-kampanja elettorali. Dik hija l-Unjoni Ewropea għalija il-mod ta' kif l-Unjoni Ewropea tipprova tisforza liċ ċittadin joħroġ jivvota u tipprevjeni milli ċittadin jorbot iktar mal-pajjiż tiegħu iktar favur il-federaliżmu. Ejja nkunu konsistenti fl-approċċ tagħna u ngħiduha kif inhi. Grazzi ħafna, is-Sur Sikorski. President, din l-ewwel darba li qed nintervjeni Eh, f'dan il-parlament u għalhekk jiena qed nieħu pjaċir li qed nitkellem fuq dan il suġġett daqshekk importanti jiena kont vittma ta' din il-problema eh, l-istess email li rċieva Sur Kodessa fl-Istati Uniti u nafu kif ġiet influenza tal-kampanja hemmhekk ukoll diġa' semmu numru ta' semmew numru ta' eżempji ta' nħil fil-politika interna fl-Italja, fir-Renju Unit u anke f'pajjiżi. Riċentament ġie ppubblikat ktieb Mr. Jeftowski, ktieb importanti U hawnhekk jiena nixtieq nappella li biex l-uffiċċju tal-prosekuzzjoni tagħna iħares lejn dan b'ċerta serjetà fuq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 noqodu attenti għal dawk li qegħdin jippruvaw jaffettwaw ir-riżultati tal-elezzjonijiet tagħna għandna jkollna budget ikbar biex niġġieldu din il-problema, għandna jkollna eh, kapaċità ikbar għal media tradizzjonali u għalhekk għandna nsaħħu l-programm Creative Europe u rridu nirregolaw ukoll kwistjonijiet marbutin mal-medja soċjali. Ja, kollege muss sie bitten von der tribüne keine beifallskundgebungen. kollegi jekk jaġobkom, iċab ċpux mill-galeriji Dinja regola li għanna għawnek. Sur Lopez Aguiar. Grazie ħafna President, Komissarju King, Presidenza. Meta ġejna biex niffirmaw il-Karta ta' Drittijiet ehm, fundamentali kienu għalunna li eh, kien kienem diskussjoni fuq dan it-trolls, eccetera, statali u mux statali, gruppi, eccetera pal każ tar Russja kontra l-proċessi demokratiċi permezz ta' l-intħil u l-intossikazzjoni ma konniex emminna imma il-teddida hija reali u mhix neutrali għaliex tifavorixxi il-tixrid ta' diskorsi populisti u estremisti u dan e, jaffettwa il-gruppi minoritarji u ma jaffettwawx biss il-stati membri fejn jidru imma l-istati membri kollha li xirridu nagħtu risposta bir-riżorsi adekwati għalhekk iridu investimenti sabiex neliminaw kontijiet folot biex inkunu nistgħu noħorġu b'risposta li saħħa l-Unjoni Ewropea u l-Istat ta' dritt. U irrid ikun hemm strument tajjeb li investi fondi u joħroġ l-konsekwenzi ta' dan fl-elezzjonijiet. Grazzi. Monsieur le Président, chers collègues, Sur Geta. Sur President, kollegi, libertà tal-espressjoni hija waħda mill-pilastri tad-demokrazija tagħna lkoll nafu dan, però fuq naħa l-oħra għandna diżinformazzjoni illi kibret bħala fenomenu grazzi għall-iżviluppi wkoll tal-internet u tal-midja soċjali. Dan jista' jkun biss il-bidu ta' dan il-fenomenu għalhekk importanti li aħna nkunu b'saħħitna kontri din il-problema. Nirringrazzja l-Kummissjoni, però eh, kif ħan ikkontrollaw il-verità tal-informazzjoni mingħajr ma jkollna bżonn nużaw iċ-ċensura. Hawnhekk qegħdin porter atteinte à la liberté d'expression. Qegħdin nimxu fuq il-bajt għaliex inqogħdu attenti kif aħna ħan irregolaw kollox mingħajr ma inxeklu libertà tal-espressjoni u anka min jaħdem fil leġizlazzjoni għandu ċerta rwol, però ma nistgħux nivvintaw mill-ġdid ir-rekwiżiti m'hemmx xorta rridu nħarsu lejn dawn il-forzi ta' nuqqas ta' stabilità li ġejjin minn barra mill-Ewropa. Grazzi ħafna, is-Sinjura Tardino. Grazzi, Sur President. Aħna naqblu li il-fake news jagħmlu huma riskju ta' vera u jistgħu jaffettwaw iċ-ċittadini speċjalment waqt l-elezzjonijiet u min-naħa ta' min jinsab fi stat ta' elezzjonijiet kontinwi għalhekk Irridu noqogħdu attenti dwar dawn it-tip ta' eh, aħbarijiet folots. Irridu noqogħdu attenti ħafna li ma neħux mill-valur demokratiku li huwa rappresentat eh, mill-internet u mill-tixrit tal-im ta' idejat il-Kummissjoni fil-ġlida kontra d-dizinformazzjoni issa tinkoraġġixxi iżjed ehm, ċensura tal-ideat li ma jaqblux palma jiġri diġà fuq social net networks. Għalhekk jiena nixtieq inkun naf jekk operatur privat bħal Facebook għandix il-kompetenza li eh, jiċċensura il-klim ta' ċittadin privat. Jiena naħseb li hemm bżonn li nieħdu eh, miżuri frau Durisch, Nikolsonova. Is-Sinjura Durish Nikolonova. Grazzi, Sinjuri. Mhux importanti li ma grupp politiku ġejjin minnu, għandna impenn waħdini bejn jesna, rridu nidentifikaw dawn l-aggressuri illi b'mod kontinwu qegħdin ixerdu l-kampanji ta' diżinformazzjoni illi jxekkel id-demokrazija fl-istati membri tagħna. Il-koll nafu li dawn il-kampanji ta' informazzjoni ma mhumiex ma jibdewx fl-Indja jew inkella fil-Bolivja, rridu inħarsu lejn il-fatti. Hija l-amministrazzjoni ta' Putin u l-amministrazzjoni russa li qiegħda wara dawn il-kampanji, pereżempju tim ta' esperti fir-Repubblika Ċeka sabu theddid kontra numru ta' elezzjonijiet fl-2016 anke mod eh, dirett, influenzati mod dirett mill-medja eh, russa jew inkella permezz ta' trolls fuq il-medja soċjali. Dawn il-trolls noqogħdu attenti għax jirnexxilhom anka jaslu sal-parlamenti nazzjonali u anke fl-amministrazzjonijiet nazzjonali. L-aggressur huwa hija l-amministrazzjoni ta' Putin. Grazzi ħafna sur Vladimir Bilċik. Grazzi ħafna sur President, jeżis kollegi, sinjuri. Il-teddit ibridu u dizinformazzjoni u l-aħbarijiet folots huma problema ta' huma teddida għall istituzzjonijiet Ewropej. Hemm bżonn li jkollna l-elezzjonijiet ġusti iva, però hemm bżonn ukoll li jkollna referenda ġusti u ħielsa. Ħafna mill-kampanja elettorali sa mxiet fuq il-medja soċjali u għalhekk irridu niżguraw illi l-internet lest illi jilqa' għal din it-teddida anke b'mod effettiv u f'ħin f'waqtu Eh, l-attakk li sar fuq l-Awstrija pereżempju juri li anke demokraziji iżgħar huma daqsxejn iktar vulnerabbli u anke għat-tixrid tad diżinformazzjoni kif rajna pereżempju fl-Awstrija għal oħra. Fl-istess ħin irridu naraw ukoll illi demokraziji iżgħar għandhom inqas rizorsi biex jiġildu din il-problema u anke jxerdu kuxjenza fuq kif tista' tiġġieled din il-problema għalhekk biex aħna nħarsu il-demokrazija hemm bżonn approċċ komuni u Ewropew sabiex aħna nagħmlu ġestjoni tal-komunikazzjoni, l-kooperazzjoni mal-midja soċjali kontra il-diżinformazzjoni u għalhekk il-Kummissjoni u l-Presidenza tal-Finlandja jridu jqisu din il-kwistjoni mod maqut u b'ċerta serjetà. Grazzi. Tajjeb li anke żammejt mal-ħin. Issa il-kelim li jmiss Sur Pluxman. Sur President, eżis kollegi, Iva, il-mod demokratiku tal-lejxin tagħna huwa meddet imma mhux meddet minn dawk l-eżiljati li nħallewhom imuru fil-Mediterran imma mill-forzi illi jindaħlu fl-elezzjonijiet tagħna fid-dibattiti pubbliċi tagħna. Il-każ straħ fl-Awstrija, il-Lega ta' Salvini, il-każ ta' Cambridge Analytica u oħrajn da kollu juru rabtiet finanzjarju rapport ta' sottomissjoni għal eh, l-emin estrem tal-parlament tal-parlament mal-reġim ta' Vladimir Putin. Mela, minflok ma noqogħdu nivvintaw dewwa immaġinarji ejjew ħalli nindirizzaw it-teddida din it-teddida li hija teddida reali. Eżis kollegi, irrid noħolqu din il-Kummissjoni Speċjali li se tixħed dawl fuq dan l-intħil u sibinna mezz ta' kif niġġieldu kontra dan. Fuq daw jiddependu id-demokrazijiet tagħna ma nistgħux nħallu n-nies jgħaddu minn fuq rasna, irridu nistempu. Herr Torvalds Nils. Sehr geehrter Herr Präsident, distinguished Commissioner King. Il-kelim li jmiss, Is-Sur Torvalds. Jiena kelli skambju u dialogu ma' Jessica Ara, ġurnalist mill-Finlandja illi wera u tkellem dwar dak li ġara fir-Russja. U din l-esperjenza terribbli. Familja ta' trolls Russi jew inkella ħbib tagħhom provaw jagħmlu xi ħaġa illi ħadd minnha ma jrid jesperjenza. Bdew jipprovaw jeqirdu l-personalità il din il-ġurnalista. Walakin hawnhekk għandi mistoqsija. L-Interpol għandu bżonn iktar, anzi bżejjed flus biex jiġġielet kontra dawn it-tip ta' atti kriminali. Grazzi. Grazzi ħafna sur Krasnodebski. Grazzi, President. Naħseb li hawnhekk ilkoll nistgħu naqblu illi l-intħil minn partijiet terzi fuq ehm, dawn il-proċessi elettorali fl-Unjoni Ewropea permezz tad diżinformazzjoni hija theddida serja għal proċess demokratiku kif ukoll għad-dritt taċ-ċittadin illi eh, ikollu s-sovrenta fl-istat membru tiegħu anke d dritt tal-informazzjoni ġusta u korretta hawnhekk mhux kombinazzjoni li dejjem qed insemmu l-istess pajjiż ir-Russja u mhux l-istati membri tal-Unjoni Ewropea biss, imma anke l-pajjiżi tal-Ewropa tal tal-vant ukoll forsi waqgħu vittmi għal dawn it-tip ta' kampanji u għalhekk għandna naħdmu flimkien magħhom hemm aħbarijiet folot u manka diżinformazzjoni li ġejjin minn atturi oħrajn ukoll jista' jkun anke stati membri li qegħdin jippruvaw jeffettwaw il-proċess elettorali f'pajjiż ieħor. Dawk illi jħobbu l conspiracy theories illum il-ġurnata jarawhom kullimkien anke meta joħorġu r-riżultati li illi forsi ma jogħġbuhomx daqshekk. Il-kellim li jmiss. L-Onorevoli Rangel. Eh, grazzi ħafna, Sur President. Komissjoni, Kunsill, kollegi, jiena nixtieq nagħmilha ċara li hemm punt li huwa essenzjali hemm bżonn naħdmu kontra l manipolazzjoni u d-diżinformazzjoni fi proċessi elettorali. U din mhix xi ħaġa li tista' issir biss ġurnata ta' qabel l-elezzjonijiet, trid issir mod kontinwu eh, għaliex il-manipolazzjoni ta' l-opinjoni pubblika hija xi ħaġa li ssir ehm, mod kontinwu fis-social media eh, u anka fil-medja konvenzjonali għalhekk għandna bżonn li r-risposta tagħna tkun kontinwa wkoll. Minnaħa li IAS e għandha rwol x'taqdi hawnhekk hemm ħafna lokal titjib hemmhekk u fl-istess ħin irridu nagħmlu dak kollu li nistgħu eh, għal dawk li huma l pjattaformi ehm, elettroniċi u rridu ninformaw anka li ċittadini jina li dan huwa l-punt kruċjali rridu nassiguraw li ċittadini jiġu mħarġa kif suppost sabiex ikun jistgħu jsibu l-informazzjoni. Għalhekk iċ-ċittadini rridu jiġu imħarġa kif suppost. Imma anka il-politiċi rridu jkunu mħarġa li huma jikkontribwixxu għal din l-informazzjoni falsa. Il-komunitajiet ukoll irridu jiġu imħarġa għaliex huma wkoll jistgħu jiġu użati Irridu nassiguraw li l-ġurnalisti kollha fil-mezzi kollha tax-xandir jiġu mħarġa kif suppost, irridu jassiguraw li l-partijiet kollha interessati jiġu imħarġa huwa l-aħjar mod kif nistgħu niġġieldu l-informazzjoni falsa l-fake news. U fl-istess ħin nilliminaw ir-riskju oppost huwa dak ta' ċensura li hija xi ħaġa li rridu nevitawha, grazzi. Grazzi l-Onorevoli Kalenda id-demokrazija liberali qed tiġi attakkata u hekk ħatibqa għal 10 snin li jmiss. Din qed tiġi attakkata minn ġewwa minn partiti bħal Lega l-Moviment Ħames Stilel tal-Italja li jixtiequ jerduha u aħna nistaw nirrispondu bil-elezzjonijiet għal demokrazija tiġi difiża bil-demokrazija imma tiġi attakkata anka minn barra u dan l-attakk Eh, tmuri tfit ma dawk il-partiti li qed jattakkawa minn ġewwa hemm bżonn ta' kumitat speċjali biex inkunu nistgħu naraw bliema mod kien hemm intħil kbir min-naħa ta' dawk il-partiti li qegħdin jagħmlu ta' birrieħhom li qegħdin jiddefendu l-interessi nazzjonali imma l-interess nazzjonali fil-fatt qegħdin ibijaħ lil pajjiżi barranin. Din mhi xi ħaġa tollerabbli l-Ewropa ċi tkun taf tiddefendi lilha nnifisha. Id-demokrazija tirrispetta hija miftuħa imma id-demokrazija mhijiex dajfa, demokrazija hija b'saħħitha u taf twieġeb U jien ħanaqlaq billi ngħid l-interventi minna ħalliħu l oħra ta' l-emiċiklu jidru eh, bil-latin dik l-espressjoni li min qed eh, jagħti skużi mingħajr ma ġew mitluba mela sinjal li xi ħaġa qiegħda tinten. Bodisi državnih, bodisi nedržavnih akterjev L-intħil ta' pajjiżi jew eh, atturi oħrajn barra fil-proċessi elettorali u oħrajn li huma l-bażi tas soċjetajiet demokratiċi tagħna fl-Unjoni Ewropea fl-istati membri u lil lin minnhom jadem jikber din l-attività li hija immirata, koordinata u qed issir apposta hija teddida li rridu neqfula aħna eh, eh, qed naraw li da qed permezz ta' abbuż ta' teknoloġija l-ġdida u qegħdin jeddu s-soċjetajiet tagħna bbażati fuq il-libertà tal-espressjoni qed naraw illi qed jużaw ħafna teknoloġija ma' metodi sofistikati sabiex jawġu l-verità u jagħtu impressjoni żbaljata tar realtà u din il-permezz ta' din l-informazzjoni u din id-data li qiegħda tedda soċjetajiet tagħna rridu nieħdu azzjoni għaliex tattakka l-valuri fondamentali tagħna ma fl-istess ħin irridu neġġieldu b'mezzi illi jirrispettaw l-istat ta' dritt imma qabel kollox irridu nibbażaw da kollu li nagħmlu fuq attivitajiet illi huma verament kredibbli u hawnhekk il-President jinterromp il kelliem L-Onorevoli Sile, Grazie ħafna sur President. It-teddida li qegħdin niffaċċaw mhijiex biss it-teddida ta' diżinformazzjoni. Hija ħasra li rridu nfakru li l-Europa ma mhix mexxejja fuq kif nistgħu niġġieldu dawn l-attakki. Dak li għandna bżonn nagħmlu huwa nifokaw ir-riżorsi tagħna u namlu ikonna iżjed kooperazzjoni, aħna diġa qed namlu xi ftit minn dan, imma rridu noħol u eh, Aġenzija Ewropea ġdida, ejja ma ninsewx. li għanna ċentri ta' eccellenza Friga u fl-Estonja u għan f'talent ġifiri u rridu namlu l almutana l-kooperazzjoni tagħna xi tkun ħafna kbar.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 Iva, l-aħbarijiet folots għandhom effett negattiv fuq demokrazija liberali u huma waħda mill-sfidi l-ikbar sfidi li rridu nfaċċaw. Dawn l-aħbarijiet folots, il-fake news, joħolqu konfużjoni bejn iċ-ċittadini u itelfu il-fiduċa fil-istituzzjonijiet u iwassal għal instabilità politika. Dak li huwa minnu u marridux ndubitaw dwar dan huwa li il-fake news hija strument ta' dawk li huma edewa tal-soċjetajiet miftuħa. Huma strument ta' awtoritajiet totalitarji jew inkella tal-forzi populisti li jixtiequ jiksbu l-għanijiet tagħhom. Żewġ eżempji ċari ta' dan huma dak li rajna riċentement bil-Brexit jew inkella dak li ġara riċentement u li għaddejna minnu fi Spanja waqt il-kriżi eh, dwar is-sessjoni tal-2007 u ehm, l-autoritajt katalani urew il-manipolazzjoni tagħhom meta ippruvaw iwaslu immaġni negattiva ta' Spanja li mhijiex ir-realtà. U din is-sitwazzjoni ma tiġix solvuta la bil-ċensura la bil-limitazzjonijiet tal-libertà eh, ta' kelma aħna xinna nġildu jekk ikonna mezzi ta' xandir li garantixxu il-kwalità tal-informazzjoni. Irridu nħarġu ċittadini li huma responsabbli li huma kritiċi. U anka fit-taħriġ u l-kapaċitajiet taż-żgħażagħ dan huwa approċċ ambizzjuż fuq meta twila ta' żmien, imma hemmhekk hija ċavetta biex inkunu nistgħu nifaċċaw mod tajjeb eh, il-fenomenu tal-fake news. Grazzi. Grazzi ħafna, issa l-Onorevoli Mixer. Iva, jena naħseb li huwa importanti li, mm, għanna dan id-dibattitu, ma dan mhux biżejjed fid-dawl tal-daqs tal-sfida għalhekk jiena nappoġġa li konna din il-proposta ta' kumitat biex janalizza il-proċessi u l-elezzjonijiet Eh, kazijiet ta' intħil ġew dokumentati hemm uħud minnhom li issemmew eh, il-Kremlin imma anke reġims oħra m'għamlux mhux qed jaħbu il-fatt li jixtiequ jeddu u jeżżu il-valuri ewlenin tagħna għalhekk tkunux sorpriżi li jappoġġaw b'mod finanzjarju b'modi oħra setat politiċi fil-pajjiżi tagħna li wkoll ma jaqblux mal-valuri liberali tagħna imma mhijiex dik biss forsi iżjed importanti jixtiequ jimminaw il il-fiduċja taċ ċittadini Ewropej fl-istituzzjonijiet eletti b'mod demokratiku u jiskreditaw il-kunċett kollu kemmu ta' demokrazija dinija teddida għall-Unjoni tagħna u rridu nittrattawha b'dan il-mod, rridu li nifissaw, nifurmaw kumitat speċjali u għapass fid-direzzjoni tajba, grazzi. Danke. Herr Polczak, Stanislav. Grazzi, l-Onorevoli Polczak. Grazzi anka jekk kien hemm sforzi li ndajfu d dibattitu jiena ħa nifoka fuq ir-rwol tal-propaganda Russa għaliex ir-rwol tal-Kremlin kien rwol kbir ħafna biex iwassal in-nuqqas ta' informazzjoni. Kien qed jixxerret u anka issa eh, qed jidher iżjed aħna għandna esperjenza twila bil-propaganda Russa fir-Repubblika Ċeka, speċjalment fid-dawl tal-invażjoni fl-1968 li qalu li hija għajnuna eh, ta' ħbiberija. Issa għaddej dibattitu f'pajjiżna dwar is-skultura tal-ġeneral Konjev. Il-dizinformazzjoni russa trid tiġi indirizzata huma dejjem qed jitjiebu u anka aħna rridu nitjiebu. Aħna introduċejna miżuri bħal rapportar eh, obbligatorju tal-pjattaformi online kif ukoll għamilna sistema ta' avviz eh, bikri anzi maġġel biex jiffaċilita eh, skambju ta' informazzjoni fuq il-kampanji ta' diżinformazzjoni kif ukoll għandha tappoġġa eh, l-informazzjoni. Irridu naraw issa jekk jirnexxinniex inbidlu dawn il-miżuri fil-prattika. Jiena għandi stennijiet olin minn il-Sinjura Jurova li ħatkun responsabbli għal ehm, disinformazzjoni u l-fake news. Grazzi, is-Sur l-Onorevoli Polċak taċċetta blue card? Le. Grazzi, issa l-Onorevoli Pikola. Hola. Razvojem digitalizacije informacije očekivano L-iżvilupp ta' digitalizzazzjoni, dizinformazzjoni hija iżjed disponibbli, ma din jiex ħaġa illegali minkejja dan din l-interazzjoni mhijiex akkompanjata minn protezzjoni tal-informazzjoni privata jew inkella il-verifika ta' kemm l-informazzjoni qed tiġi ppubblikata hija vera jew le. L-iskandlu tal-Cambridge Analytica turi kif din l-informazzjoni tista' tiġi użata biex tifforma eh, il-kampanji politiċi. Eurobarometru minn Novembru tas-sena li għaddiet wera li eh, ċittadini huma imħasba dwar il-possibilità ta' diżinformazzjoni u manipolazzjoni ta' riżultati elettorali. Anka reviżjoni tal-elezzjonijiet Ewropej u rewna li kien hemm intħil minn pajjiżi terzi u ċertu atturi kienu qegħdin jimminaw il-kredibilità ta' proċessi elettorali permezz ta' pjattaformi u mm, medja soċjali. Għalhekk jiena nappoġġa t twaqif ta' kumitat speċjali u jiena naħseb li għandha eh, taħdem ukoll fuq l-influenza tal-kampanja elettorali kif ukoll riżultati eh, ta' votazzjonijiet. Grazzi ħafna mela bekka laqna il-lista tal-kellima. Nikilu talbu il-kelma. Issa. Għandi lista twila ta' ismijiet ta' nies li jixtiequ jitkellmu taħt il-proċedura tal-catch di imma fid-dawl tal-ħin ma nistax naċċetta lil kulħadd. Għalhekk ħanaċċetta biss ħamsa minn dawn l-ismijiet li ġew ippreżentati. Mela l-ewwel waħda hija Monika Gonzalez. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur President aħna għanna bżon ta' Ewropa li tipproteġġi tipproteġġi lin-nies dan ifisser li rridu nsaħħu dan il-Parlament li ġifieri rridu nibatu messaġġ ċar ħafna l-Kummissjoni biex nipproteġu il-soċjetajiet u l-istituzzjonijiet Ewropej. L-informazzjoni li ħirġa eh, minn eh, aspetti nazzjonalisti bbażat fir-reġjoni, eċċetera, E, li jattakkaw persuni li għandhom orientamenti sessuali differenti, reliġjonijiet differenti u jwaslu għal ta, um, diskors tal-mibeda li probabilment en biex ksibna il-riżultati tal-aħħar e-, elezzjonijiet. U kien hemm ċertu falsità li dawn in-nies jixtiequ jitemmu il-reliġjon kristjana, eċetera u fuq dawn in-nies u qegħdin eh, jawn bħala l-edewwa. Għalhekk hemm bżonn li minn dan il-Parlament toħroġ riżoluzzjoni ċara ta' protezzjoni lil persuni u għalhekk kien hemm bżonn li ninkludu l-kollettiv għalhekk li jkollna din il-kumitat eh, biex nikkoordinaw ikun hemm aktar koordinament bejn l-istati għax ħaġa nista' naqbel magħha. Grazzi, Sur President. Kiitos Rova Gonzales eh, ja seuraava puhuja on eh, Petra Sau. Grazie ħafna Onorevoli Gonzales. Nadi l-kelma l-kelm nimis. Kollegi, kummissarju, għal-moment nishtiq nistidinkom li timmaġinaw Unjoni Ewropea marrufa li tifissa l-livelli ta' kwalità. Iċ-ċittadini li jgħixu Eh, f'soċjetà fejn qegħdin jiġu esposti għal manipolazzjoni perikoluża minn barra, eh, elezzjonijiet li huma finanzjati minn barra. Aħna qegħdin ngħixu skont l-interessi nazzjonali tar-Russja, iċ-Ċina jew inkella xi grupp estremist. Jiena konvint li ħadd minna ma jrid dan u wasal iż-żmien li neżaminaw leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropew Nazzjonali dwar li finanzjar finanzjar li finanzjar barrani ta' partiti politiċi jew anke kandidati individwali. Kif ukoll jkun hemm mekkaniżmi ta' screening għal investimenti barranin strateġiċi. Jiena hekk qed naħseb li nistgħu nappoġġjaw il-ħajja, il-stil ta' ħajja Ewropea. Grazzi. Grazzi. L-Onorevoli Austrovicius, anzi grazzi l-Onorevoli Austrovicius, issa ġerom Rivier. Grazzi, Senjura President, Jiena smajt li l-Kommissjoni b'attenzjoni u smajtom jgħidu li huma soddisfatti bihom infushom fil ġlieda kontra l-dizinformazzjoni, ma' differ ir-realtà turi tajt storja differenti. Ħafna gruppi eh, politiċi qegħdin jindaħlu wkoll anki fil-Unjoni Ewropea. Ir-Renju Unit għamel għażla li joħroġ mill-Unjoni Ewropea u llum kollox qed isir anki mid-diżinformazzjoni biex jiblokka dal-ħruġ anki l-Italja eh, il demokrazija titlob illi n-nies imorru lura jivvotaw imma le Għalhekk il-Kummissjoni qiegħda tqatta' il-ħin eh, kontra dak li jridu n-nies illi ehm, tagħmel affarijiet u taħdem fuq suġġetti illi mhumiex il-kompetenza tagħha u edha eh, t-izdeblaħ dak il qegħdin jitolbu minna l pajjiżi tagħna. Għanda eh, toqgħod tipponta sabar lej l-oħrajn imma dak li għandha tagħmel i ma tagħmlux. Kitos edustaja Rivier ja sitten haluaisin antaa puheenvuoron. Grazzi, Onorevoli Rivier, issa Claire Daly. Grazzi, Signora President, jena nara li għaw ironija fl-ideja ta' intħil elettorali u processi demokratiċi tal-Parlament Ewropew meta nafu li għaw nuqqas demokratiku għawek. Ir-verita hija li intħil elettorali barrani ilu jisir minn bidu tal-elezzjonijiet l-Istati Uniti ilhom jindaħlu mhux biss fil-Amerika tisfel jew fil-Vant Nofsani manka fil-qalba ta' l-Ewropa. U l-unika raġuni għaliex aħna issa qegħdin insemmu l-intħil Russu hija biex ikollna xi ħadd lil min nistgħu inwaħlu għal fallimenti Ewropi, għal falliment ta' politiki neoliberali li ħallew iċ-ċittadini eh, lura fejn huma demoralizzati, dawn huma raġunijiet għal fej ġielet Trump għal Brexit u għal zida tal-ideoloġija tal-Levant, tal-Nemin. Iċ-ċittadini isom huma stupidi wis biex ikunu jafu x'inhu tajjeb għalihom. Jekk aħna verament imħasbin dwar intħil elettorali, ejja naraw x'inhu għal intħil tal-lobbyist mill dawk li għandhom il-biljuni li għandhom fidejhom il-mezzi tax-xandir, il- U mux noqdu nifukaw fuq eh, affarijiet li jidru fuq Facebook li ħadd barra minn din il-kamra ma verament jippurtaħ minnhom. Grazie, Signora Daly, saħna di il-kelma Lill-Onorevol Kalliraj. Grazzi, Signora President, nishtiq nirringrazja komissarji u il-Presidenza Finlandiża u nishtiq najt li jina nittama li aħna ħankunu qegħdin negozja u nadottaw riżoluzzjoni b'saħħitha fuq dan is-suġġett tant importanti. Intħil u attakki mm, elettorali minn barra u ma wieħed mill-ikisruħet mill-iżjed prinċipji sagri dwar l-non interferenza u jiena nixtieq nenfasizza l-importanza li nindirizzaw l attakki kontra infrastruttura eh, teknika li essenzjali għal proċessi demokratiċi, ġifiri tentattivi li wieħed jagħmel hacking tad demokrazija. Biex ikunu nistgħu nindirizzaw dawn l-attakki għandna bżonn ta' miżuri b'saħħithom, kif ukoll kooperazzjoni fuq livell Ewropew internazzjonali. U għawek l-Unjoni Ewropea għandha tmexxi għandha tkun maquda b'saħħitha impenjata u li titkellem li ngħidu li l-intħil barrani mhuwiex aċċettabbli u li l-miżuri jittieħdu kontra dawk li jiksru dan il-prinċipju. Grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Kaljurant, tiskuża ruħal President għax qalet li sem ħażin, Mela, aħna issa dorna il-kellima kollha tal-kaċ tiegħi. Niskuża ruħi li ma nistax naċċetta iżjed tal-bit għal-kelma. Diġa qegħdin eh, waqajna lura fl-iskeda tagħna, għalhekk ħanaddi il-kelma immedjatament lill-Kummissarju Julian King. Signor President, membri onorevoli, grazzi ħafna għal dan id-dibattitu importanti f'waqtu. Palma semmew numru minnkom, kampanji ta' dizinformazzjoni huma maħsuba biex ixekklu il-kapacità ta' ċittadini tagħna sabiex jagħmlu għażliet biħsieb li jifirdu il-soċjetà tagħna, il-komunitajiet tagħna ipoġġu dubju u del fuq ir-riżultati tal-proċessi elettorali tagħna. L-integrità tal-istituzzjonijiet eh, ta' demokratiċi tagħna jiena ma naħsibx li aħna nistgħu naċċettaw dan bħala eh, situazzjoni sitwazzjoni normali ġdida irridu nkunu lesti namlu aktar biex niġilduha. Parti mill-problema ġejja minn barra tal-Unjoni Ewropea. Uħut minnkom semmew ir-Russja. Għankun ċar. Hemm tim kien hemm referenza għalih fl-istituzzjonijiet, hemm tim li xogħlu huwa li għamel monitoraġġ il-kampanji ta' dizinformazzjoni favur il-Kremlin huma qegħdin jgħidu din hija xi ħaġa li hija disponibbli fuq livell pubbliku li f'perjodu riċenti meta kien hemm kontrolli l-ammont ta' disinformazzjoni koordinata per mm, favur il-Kremlin fl-istati membri din irduppjat meta mqabbla ma' sena ilu. Ġbir din hija problema reali, m'għandniex ninjorawha. Imma rridu nkunu ċari hemm oħrajn ukoll li talmu mingħand ir-Russi għalhekk irridu nibnu r-reżiljenza tagħna, rridu nibnu ċertu miżuri kontro miżuri biex nirreżistaw u niġġieldu d dizinformazzjoni tasal minn fejn tasal. Għalhekk aħna minnaħat tal-Kummissjoni flimkien mal-Istati membri kif ukoll ħdimna ma' soċjetà ċivili e, fassalna serje ta' miżuri. Aħna maħniex kuntenti, maħniex ħanoqogħdu bil-qeda bidejna fuq saqna, irridu namlu aktar, irridu namlu aktar biex nġildu id-dizinformazzjoni li narawa online, irridu namlu aktar biex insaħħu ir-reżiljenza tal-elezzjonijiet tagħna. Fil-ġimgħatu fix-xhur li ġejjin aħna ħan nirrevedu l-kodiċi ta' prattika fuq id-dizinformazzjoni biex nassiguraw li nistgħu namlu aktar biex nipproteġu l-integrità tas-soċjetajiet demokratiċi tagħna. U aħna ħan lura u nirrapportaw lilkom dwar dan sal-aħħar ta' Ottubru. Nixtieq ngħid eh, bħala risposta ta' xi kummenti li saru din il-kodiċi ta' prattika fuq id-diżinformazzjoni li qegħdin nippruvaw nagħmlu fil-pjattaformi tal-medja soċjali m'għandha x'taqsam xejn maċ-ċensura m'għandha x'taqsam assolutament xejn ma l-idea ta' Ministeru tal-Verità hija li niddeterminaw jekk kumment politiku ux iva tajjeb jew le, jew veru jew le, imma li qed nippruvaw nagħmlu huwa li npoġġu dawl fuq l-oriġini sabiex ikun hemm trasparenza sabiex intom tkunu tafu meta ċittadini jaraw informazzjoni kun jafu minn fejn ġejja minn itħallasa jekk ix persun bniedem ta' vera li qed jifrex dik l-informazzjoni jew ix magna. U jiena naħseb li din hija essenzjali jekk aħna rridu nagħtu liċ-ċittadini tagħna l-odda biex ikun jistgħu jieħdu deċiżjonijiet bih ħsieb. Aħna niġu lura wkoll biex nirrapportaw fuq l-imġiba tal fuq l-elezzjonijiet parlamentari kif ukoll jekk l-elezzjonijiet mhux ġusti u ħilsa u ħanaħdmu wkoll fuq pjan ta' azzjoni tad-demokrazija biex nibnu reżiljenza aħna qegħdin nippretendu li ħankunu qegħdin nagħmlu proposti leġislattivi biex nassiguraw aktar trasparenza fuq il-riklami politiċi mħalsa kif ukoll ikollna regoli aktar ċari u trasparenti fuq il-finanzjar tal-gruppi tal-partiti politiċi. Ħankomplu naħdmu mal-fact checkers, riċerkaturi, soċjetà ċivili, stati membri u pjattaformi online sabiex flimkien inkunu nistgħu nagħmlu il-progress meħtieġ sabiex nassiguraw li konna ġejjeni eh, għani, eh, sigur u ta' demokratiku għaċ-ċittadini tagħna. Grazzi. Kitokset komissari King ja sitten Grazzi ħafna komissarju King u il-Ministru Tuprainen issa mill-Kunsill. Onorevoli membri, sinjuri, grazzi ta' din l-opportunità li qed ittuni biex nipparteċipa f'dan dibattitu fuq suġġett tant rilevanti u dan huwa wkoll priorità għall presidenza tagħna grazzi għall parteċipazzjoni attiva tagħkom. Il-reżiljenza tal-Unjoni tagħna hija bbażata fuq l-għaqda. Iktar ma nkunu ma' tant l-aħjar Inkunu nistaw niġġieldu kontra l-firxa ta' diżinformazzjoni. Huwa d-dmir tagħna illi namlu ħilitna biex inħarsu l-elezzjonijiet tagħna u b'mod ġenerali s-sistemi demokratiċi tagħna minn intħil barrani. U dan rridu nagħmluh fir-rispett sħiħ ta' drittijiet fondamentali pal libertà tal-espressjoni, il-medja u ta' l-assoċjazzjoni. Aħna se nkomplu naħdmu b'mod transversali, setturi differenti, mod transkonfinali nitalmu minn xulxin permezz tal-iskambju ta' informazzjoni u l-aħjar prassi. Sar progress. Madanakollu, kif qalet kif qalu kummissarju Jurova u King u ħafna minnkom ukoll irridu xorta waħda noqogħdu attenti. U kif fakkart jiena, il-Presidenza tat ħafna importanza lejn it-teddidiet ibridi. Aħna ħerqanin ukoll biex naraw l-inizjattivi l-ġodda illi weditna l il kummissjoni għal darboħra nixtieq ngħid illi l-arfin fost iċ-ċittadini ta' dan it-teddit ibridu u kollu importanti fil-waqt li soċjetajiet miftuħa ma' amministrazzjonijiet pubbliċi jipprovdu informazzjoni korretta mhux se jkun hemm lok għal din il- l-informazzjoni żbaljata għalhekk għal darboħra grazzi għal dat dibattitu tant importanti u interessanti. Grazzi ħafna, Ministru Tupurainen. Mela dan id-dibattitu mitmum u eh, il-rizoluzzjoni eh, nivvotawhom fil-seduta li jmiss. Issa nieqfu għal ftit momenti u wara inkomplu bil-punt li jmiss. Ftit minuti jekk jogħġobkom.